gestrigen Sitzung die angenommene. Nkomplu il-plenarja, il-minuti ta' sessjoni tal-bira u test adottat disponibli. Hemm oġġezzjonijiet? Le, dan mhux il-każ mela l-minuti meqjusa adottati.